Sur Gonzales Pons, għandek eh, talba l-kartellum blu? Taċċetta? Kollega, inti għed li ma tixtieqx li l-Parlament Ewropew ikun delegitimizzat? Inti taf li kif għal sur Russo il-Parlament isu għandu eh, dera 3D eh, ġifiri kif iridu ċittadini u taħseb li din l-edeja hija ta' teddida l-istituzzjoni rappreżentattivi. Aħna niġu eletti biex nirrappreżentaw ċittadini. Hemm ukoll tal-boħra sur Gonzales Pons sekonda. Hemm talba oħra ta' kartellum blu, imma inti tiddeċidi trid ħadd irrispondi l-ewwel waħda l-ewwel. Creo en el mandato representativo. Iva, jiena nemmen f'dan il-mandat li aħna rrappreżentaw iċ-ċittadini, nemmen fih dan il-mandat. U nifhem ukoll il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jikkonsultaw mal-ċittadini minħabba li mhumiex parlament iżda hemm kontradizzjoni jekk ikun hemm parlamentari li ilhom eletti biss sitt xhur ma jixtiequx jikkonsultaw lanqas mal-poplu. Sorry, don't excuse me sorry. I have I have seconds. This is very interesting, but I... Skużawni, tgħid il-President. Ilma jiena se morru għal kellib li miss Ruiz Deveza għal żewġ minuti għax qegħdin tard. Iva, nirringrazzjak, Sinjura President. L-ewwel nett jiena il-kollegi tal-lemin estrem li jiġu kull jum għawnek jgħidunna x'jaħsbu ċittadini xi jridu u dejjem jgħidunna li aħna żbaljati imma fil-fatt il-verità hija li jintom tirrappreżentaw 25% ta' ċittadini huma il-grupp il-kbar li għandhom din ir-riżoluzzjoni li jirrappreżentaw 75% tal-voti tal-elezzjonijiet li għaddew, ġifieri biex inkunu ftit ċari u eżatti fuq x'qed nitkellmu. Tini punt, issa ilu għaddew 10 snin mit-trattat, anzi minn middu eh, daħal fis it trattat tal-Lisbona. U kif smajna, il-dinja tal-lum hija kompletament differenti minn dik tal-2009. Ma kenniex il-Brexit, ma kenniex Trump, ma kenniex il-rebija arbija, ma kenniex il-problemi tal-immigrazzjoni għalhekk. Dak il-kollega li semma Freud u n-narkotiċi hemm pressjoni esterni, rridu nirrikonoxxu realtajiet tal-lum. Din il-konferenza li qed nitkellmu fuqha trid tmexxina lejn unjoni politika ta' natura federali u dan se nagħmlu ma' ċittadini dialogu magħhom u ma' s-soċjetà ċivili organizzata. Huwa importantissimu li aħna naraw li s-soċjetà ċivili tkun parteċipi. Jina naħseb li Iċ-ċittadini jistaw jinaqdu kif ukoll l-NGOs, il-parlamentari nazzjonali u naslu b'numru ta' risposti għal dawn l isfidi ta' politika li ma nistawx ninjoraw. Meta nidentifikawhom dawn l isfidi nkunu nistaw insibu ir-risposti istituzzjonali li jkunu xierqa. Għandek mistoqsija tal-kartellum blu jekk inti taċċetta. Taċċetta kartellum blu? Tajb Iva, tajb wisq. Is-sur Ronċa, 30 sekonda. Grazzi. Jiena nixtieq insaqsi ħaġa waħda biss. It-trattat ta' Masriċ tal-1992 hemm jistipula l-bżonn ta' unjoni ċivili għaliex ma rnexxinniex indaħlu għadin fis-seħħ is-Civic Union. Tini raġuni waħda għal xiex dan ma seħx. Iva, jiena l-mistoqsija ma fimtix, Civic Union xi tfisser? Forsi tistgħu tiltaqgħu bejnietkom u taqblu. Bataw, kartellum blu ieħor, forsi din il-mistoqsija se tifhimha. Jiena etniħu gost b'dan id-debattitu. Il-kartelluni blu, għax l-ewwel darba għandna debattitu veru ta' veru hawnhekk. Tant bżonn news meta nitkellmu fuq il-futur tal-Ewropa għalhekk jien. Senat il-ħin tiegħi lill-kollega tal-SND li tkellem dwar l-evoluzzjoni ta' ċittadini tal-NGOs, l-importanza tal-parteċipazzjoni tagħhom. Jiena naħseb li nistannat il-ħin tiegħi lilu. Mossa tajba, tgħid il-President. Jiena nemmen fil-demokrazija rappresentativ kif qal il-kollega Gonzales Pons. U ma nara lebda kontradizzjoni il-fat li konna il-konsultazzjoni permanenti ma' ċittadini. Aħna pala rappresentanti tagħhom irridu dejjem inkunu f'kuntat dirett ma' ċittadini mod ta' kuljum anki mal-NGOs u dan irridu nagħmlu iktar u iktar ma' bżonni għal-futur tal-Ewropa. Peress li għanna u koll 16 talba tal-KHDI, se nalaq il-KHDI. Sen komplu koll bil-blue cards kif smajna li isu għaddejta ep id-dibattitu. Is-sur Michel Durand issa l-żewġ minuti. Nirringrazzjak, Signora President. Jina naħseb li intom smajtu xinija il-pozizjoni tal-Parlament kważi unanimi fuq il-bżon li aħna naslu u jkollna riżultati tajbin li nirnexxu. Ħafna drabi dibattitu jkun istituzzjonali wisq u hawnhekk għandna ċans verament tajjeb u u nerġa insemmi il-kelma li rridu nkunu koraġġużi. Danton fi żmien ir rivoluzzjoni Franċiża kien qal li rridu aħna nejdu, dejjem rridu nkunu koraġġużi. L-Ewropa edha f'periklu u l bira stess eh, meta tkellimna fuq il-Brexit dan huwa periklu. Anki Sir Winston Churchill fil-Plas Kleber, 70 eh, sena ilu meta switchat il-gwerra, kien qal li l-Ewropa dejjem se tiffaċċja perikli imma kienet qawwija, kellha ħafna saħħa biex tiribatihom għalhekk jiena ukoll indur lej il-Kunsill u nibbażar ruħi fuq x'kien qal Jean Monnet meta e, imbidiet l-Ewropa huwa qal li l europa mhux għedem biex tagħmel koalizzjoni bejn l-istati ma qiegħda mek biex tagħmel rabta bejn in-nies, iċ-ċittadini u għalhekk aħna għedinaw. għalek jiena l-inkwieta imma xorta għandi tama fil-Konsil u anke fil-Kummissjoni u nitlob għannom ta' din is-istituzzjoni li tirrepreżenta ċittadini ċittadini Ewropej, għannom tal-NGOs li jiġu jħabtu li għawnek fil-istituzzjonijiet u fil-soċjetà ċivili li ma nibżawx minn din dan iċ-ċans biex naħdmu fl-imkien daw kollha li jippreżentaw niċ-ċittadinanza Ewropea hemm bżonn irnexxu flimkien għax inkella sen mhux se jirnexxilna eh, waħidna. Sur Manders, inti trid blu card, eh, kartelun blu jew nkella HDI. Grazzi. Mela, għandna kartelun blu minn għanti sur Castaldo. Taċċetta Sur Duran. Iva, mela le, 30 sekonda. Aziz Pascal, aħna ħdimna fuq ħafna dossiers f'dan l-aħħar snin flimkien. U minn din il-konferenza qed ngħidu li din ma tistax tibda u koll l-emendi ta' trattat. Ma taħsibx li jonki din il-konferenza neħdu ċans minna biex niddiskutu l-possibilità ta' riforma ta' trattati biex eh, fl-istituzzjonijiet inwaqfu ċertu eh, nuqqas ta' bilanċ li rridu nieħu Iva, grazzi ħafna. Aziz Fabio. Imma wara li smajt il-Kunsill u anki il-Kummissjoni Sunjura Swisa. Naħseb kollox huwa possibli <clears throat> rridu narraw li jkun hemm id-dialogu li hemm li tantu bżonn już biex nibdow eh, narraw fejn qegħdin il-problemi biex inkunu nistgħu nelbuhom. Ma jistax ikun li aħna ikon nibżaw mid-dialogu mid-ċittadini, iva, ejja nippruvaw nirriformaw dak li hemm bżonn nbidlu. is Del Boss Corfield aħna dan id-dokument dwar il-konferenza tal-futur ta' l-Europa <clears throat> studjajnieh huwa l-aħħar xar tal-Brittaniċi maħna, qed naraw xinu se jkun l-effett tal-Brexit u naraw se jkun dan l-ewwel tluq ta' stat. Nisperaw li jkun l-ewwel u l-aħħar koll. Ħannu nivvutaw ukoll riżoluzzjoni dwar l-artiklu 7 ġifiri dwar żewġ gvernijiet tal-Polonja u l-Ungerija wara li hemm ksur tal-istat ta' dritt. Inna sentej u kol li għal dan il-proġett u għad ma rnexxinniex aħna nelbu dawn il-problemi. Din hija inizjattiva tanta bżonn juża l-konferenza l-ġejni tal-Ewropa. Tajjeb ġifiri li aħna Eh, nappoġġjawa, nkunu kuraġġużi, mar nkunu wkoll luċidi il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament il-kol huma responsabbli naraw li tkun hija koerenti, inklusiva, garantixxi drittijiet għaw min jrid jagħmel il-brejkiet fuq il-parteċipazzjoni taċ ċittadini bil-forz rrit ikonna ċ-ċittadini li jkunu parteċipi għax inkella nkunu qegħdin nadduhom biż-żmien araw ftit x'ġara fl-Irlanda, fi Franza u f'ċertu partijiet tal ġermania Tajjeb li ninteressaw li ċittadini intuwa sens il-konferenza bil-fors rridu jkunu parteċipi il-mikrofonu ta' sinjura jinqatom il-President. President, tgħid li min jiskadi l-ħin se naqti jinqatalu l-mikrofon. Titlob il-President biex kuħat jirrispetta l-ħin. Is-sur Anna Mansissa. Din il-konferenza kbira dwar il-ġejjini tal-Ewropa lan tagħha huwa li natu ċans dwar il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea nafu li din hija xewqa li kunem inqas Ewropa iktar sigurtà. Jew inkella ġifri se mmorru f'din id derverzjoni jew inkella se tkun pantomima oħra u dejjem nkunu nafu x'se jiġri. Aħna qed naraw li l-Unjoni Ewropea trid tkun iktar ristretta, ġifiri konferenza ta'kom mhux mal-poplu se ssir se tkun konferenza fuq il-poplu. Din l-idea ta' federal federalizmu. Issa għal-minuta is-sur buġwa. Nirringrazzjakom kollegi. L-Unjoni ta' l-Unjoni Ewropea hija bażata fuq ir-rappreżentanza demokratika. Ġifiri, għandna ir-rappreżentanza tal-poplu huwa dan il-Parlament. Tajjeb li nisimgħu iċ-ċittadini, l-aqdiet taċ-ċittadini, ma dawn mhumiex rappreżentattivi dawk li jridu ċittadini huma n-nies tal-politika li jagħmlu eh, għandhom il-kuraġġ jiddeċidu jiddeċidu huma għalihom li jerfgħu responsabiltajiet. L-Unjoni Ewropea hija bbażata wkoll fuq il-prinċipju tal-proporzjonalità li jista' jaħdem jekk ikun hemm valur miżjud, ġifieri iktar suq intern, iktar kontrolli fuq il-frontieri. Imma ma rridux jiġifieri l-salarji minimi. Issa Ferreira l-minuta. Grazzi, President. Dawk li jridu li l-Unjoni tkomplu taħdem pas-soltu għandhom jieqfu ta' parsi milli ta' parsi jisimaw ċittadini dawk li japprovaw trattati għaskapitu tal-ċittadini u ma jagħtux każ il-problemi tagħhom meta da ma jkunx idoq għal widnejhom meta r-realtà ma tkunx iddoq għal widnejhom. Il-konklużjoni rridu nkunu ma nistawx nafuha fil-bidu tal-konsultazzjoni, ma nistawx naċċettaw da aħna naw biex nidiskutu l-ġejjini tal-Ewropa mingħajr ma niddeċidu minn qabel kif se jkun. Ma rridux Ewropa li tkun kontrollata mill-korporazzjonijiet, ma rridux waħda militari, rridu Ewropa ta' paċi. Ma rridux Ewropa li min għandu is-seta jikkontrolla id-dajfa aħna qegħdin hawn biex inbidlu l ewropa li għandna li nafu sissa. Is-sur Puċma, Puċdemon, kollegi, meta ninsaqsu x'se jkun il-ġejni tal-Ewropa, għandha tkun ninsaqsu r-rwol ta' ċittadini x'għandu jkun jekk ma nsolvux dawn l-affarijiet se jkonna dibattitu mill-ġdid eh, fil-snin li ġejjin ma' MPs ġodda. Aħna il-ċittadini rriduhom li jkunu parteċipi li l-vuċi tagħhom tkun tot li l-parteċipazzjoni tkun waħda diretta tagħhom fid-demokrazija. Aħna hemm bżonn f f'mekkaniżmu li jippermetti ċittadini li jipparteċipaw fil- fil-dibattitu, fil-teħid ta' deċiżjonijiet. Inkella nkunu qed nifavorixxu l-populiżmu L-alternattiva ma tistax tkun xettiċiżmu il-konformisti jew ix-xettiċi imma rridu nkunu eżiġenti. Mr. Pujmont, will you accept Inti taċċetta sur Puigdemont minna minnati signora Monserrat għanda kartellum blu? Iva. Sinjura fidejk. Politico basado en el Estado de Derecho L-Ewropa huwa proġett politiku eh, legali u hija komunità ta' valuri u Spanja hija parti minn dan il-proġett. L-Ewropa huwa l-kura għal nazzjonaliżmu eh, li huwa rridi ħafna inti eżempju ta', ksur ta' stat ta' dritt u israqtu kol u ser tal-flus tal-pubbliku. L-immunità mhijiex impunità u naħseb li ħadd f'din il-kamra m'għandix toħroġ taħrab mill-liġi meta ħaj tkun kuraġġuż biżżejjed biex taffaċċja l-affarijiet f'pajjiżi. Signora Monserrat, Yo creo que usted debería respetar las normas. Sina Monserrat, jien naħseb illi għandek tirrispetta r-regoli ta' dan il-Parlament Ewropew, għandek tara filli hemm Eh, direttiva illi hemm bżonn li jkun hemm li wieħed jassumi l-preżunzjoni ta' l-innoċenza jiena naħseb li dawn ir-reati li inti qed tirreferi għalihom li jiena suppost kommettejt ma naħsebx li għandek dritt hekk jiena naħseb li dan pajjiżi kien l-ewwel li rċieva sanzjonijiet ukoll. Grazzi. Sur Tajani, minuta u nofs. Signora President, l-ewwel ħaġa li irridu nagħmlu biex ninter biex verament insalvaw eh, l-Ewropa hija li nerġgħu lura għall politika l-Ewropa trid tara li tilqa l-sfidi interni u anki ta' dawk ta' barra eh, trid Ewropa b'politika barranija waħda, politika ta' difiża, araw ftit fil-kriżi tal-Libja, tal-Vant Nofsani, eh, anki tal-Venezuela kien hemm l-offensiva taċ ċina u l-Ewropa suppost tirrispondi għal dan kollu. Għalhekk hemm bżonn azzjoni qawwija u koerenti ma jfissirx jiġifieri li aħna nirrinunċjaw għall-identità nazzjonali tagħna. Imma l-Ewropa mhux qiegħda hemm biex teqret il patri il-patrija l-żgħira, imma flimkien inkunu iktar qawwija politikament jinaħseb li l-problema ma nsolvuwix b'xi eh, referendum li ma jkunx leġittimu jew kella problema tal-aqda il-problema tal-laqda Ewropea tiġi solvuta bil-demokrazija bil-popli li jkunu għażlu huma min imexxihom Għalhekk l-Ewropa ikollha il-Parlament Ewropa jrid fl-aħħar jingħata l-inizjattiva l-inizjattiva biex l-ġifera mhux biex bil-ġifera biss. U anki ġifiri li naraw ftit ix-xogħol tal-Kumitat tar-Reġjuni. Mr. Silva Pereira, one minute. Mr. sur Silva Pereira. Il-konferenza tal-ġejni tal-Ewropa se jkun ċans kbir għaċ-ċittadini biex fer jerġaw ikunu parteċipi fil-proġett Ewropew, imma rridu nirrispettaw ċertu punti, rridu ikun hemm dialogu verament wiesa maċ ċittadini, mal-laqdiet tas soċjetà ċivili biex nisimgħu il-vuċijiet kollha u kol id-dibattitu irrit ikun iffukat fuq l-istennijiet ta' ċittadini fuq anijiet li wieħed verament jista jilħaqhom. Mhux se niksbu xej billi konna diskussjonijiet utopiċi jew inkella dialogu ta' kaos fej niddiskutu minn kollox u ma niddeċidu fuq xejn hemm bżonn deċiżjonijiet jittieħdu b'mod leġittimu, b'mod demokratiku biex verament ikonna Ewropa iktar demokrata li tkun tista' tiggarantixxi iktar prosperità ċittadini tagħha. Is-Sinjura Han għal minuta. Junge Menschen sind Iż-żgħażagħ huma l-ġejjini tal-Ewropa, inti żgur illi din nettuwa bosta drabi matul il-kampanja elettorali u issa għandna l-opportunità li nuru kemm aħna konna nitkellmu bis-serjetà jew le. Jiena naħseb illi l-ġejjini huma eh, verament iż-żgħażagħ u naħseb illi rridu nivolvuhom u nirrispettawhom, irridu nirrispettaw l-żgħażagħ żgur din hija xi ħaġa importanti ħafna illi xtaqu illi dajfu l-parteċipazzjoni ta' zazab dawn l-elementi li resqu jiena naħseb illi jekk aħna ninvolvu l żazaf fuq kull livell tal-konferenza aħna nkunu qegħdin nuru illi aħna nirrispettaw l-opinjoni tagħhom u li aħna b'mod attiv nixtiequ illi flimkien magħhom infasslu l-ġejjini tal-Ewropa. Grazzi. Please don't whistle. Mr. Buzelager for one and a half minutes. Nitlobkom ma s-safrux jek jġobkom. Il-kellim li jmiss s-sur Bozelader. Grazzi ħafna jina naħseb li għawek għedin nappoġġaw uġini tal europa u nixtieq ukoll li nisemmi xi ftit punt li diġà semmew biex ngħid li aħna narfu l problemi u minħabba fekket qed nippruvaw insibu soluzzjonijiet u l-problemi jekk kif għal il-kollega u anke s Briju oħrajn dawn jorbtu wkoll mal-isfidi li aħna qegħdin naffaċċjaw u aħna ma nistgħux nindirizzawhom bisħieħ minħabba li bħalissa dawn huma soluzzjonijiet li rridu nindirizzaw għal din ir-raġuni nixtiequ li din dawn ikunu qed nindirizzawhom fil-ġejjin issa l-interess nazzjonali iva nafu li aħna ma nistgħux eh, niddefendu l-interess eh, Ewropew biss minħabba dan huwa wkoll l-interess nazzjonali. Jiena naħseb l-importanti li nifukaw fuq il-ġejjin u dan rridu nsubuh flimkien u biex nagħmlu hekk irid ikollna viżjoni komuni flimkien. U nittamaw li eh, b'din il-konferenza aħna nkunu nistgħu navvanzaw iktar ukoll. Grazzi ħafna. Issa Sur Velinski għal minuta. Skużani, Sur Velinski. Skużani ma rajtekx Iżda rrid insaqsi taċċetta mistoqsija tal-kartel blu. Dan kien eh, arranġament diġà meftem minn qabel jew. Iva, inti qed li hemm bżonn ta' riżoluzzjoni b'saħħitha fuq dan is-suġġett, iżda nixtieq infakkar lil kulħadd fuq dibattitu li aħna qegħdin immexxu fuq riżoluzzjoni b'saħħitha ħafna fuq l-Ungerija u l-Polonja xejn ma ġara fuq eh, dawn iż-żewġ pajjiżi. Ġifieri kif nistgħu nigarantixxu li din riżoluzzjoni ħadd wassal għall-istess riżultat, ġifieri l-ebda riżultat jiena naħseb li dan il-Parlament Ewropew irid ikompli jisħaq fuq dak li qed nivvutaw dwaru. Grazzi. Iva naħseb li hemm żewġ eh, Eh, elementi li nistgħu niżguraw biex aħna naraw li ma jkunx biss kliem fil-vojt jiena naħseb li rridu nagħmlu follow-up fuq riżultati ta' dan id-dibattitu rridu jkollna wkoll bidliet proċedurali, bidliet fit-trattat, u jkollna follow-up u apparti minn hekk irridu naraw li aħna mhux biss naħdmu fuq livell bottom up iżda fl-istess ħin nagħmlu wkoll riflessjoni ta' dawn eh, ir-riżultati quddiem iċ-ċittadini u naraw illi aħna nżommu ċertu responsabilità naħseb li bekk inkunu nistgħu nżommu l-politiċi kollha responsabbli wkoll. Grazzi ħafna, eh, Sir Vilinski Jina naħseb li l-ġejni tal-Ewropa jissa falli jista aħna rridu nanalizzaw il-problemi tal-ġejjini eh, u tal-preżent ukoll ġifier l-immigrazzjoni. It-tieni eżempju fuq l-ekonomija l-ekonomija ta' interessi iktar jina naħseb illi hawnhekk fuq il- pereżempju s-suċċess li nixtieq niggarantixxu aħna irridu naraw ukoll li qegħdin nitkellmu fuq il-kriżi hawnhekk U anke fil-kontest tal-Unjoni Ewropea komplu naraw li komplu nfollu Naraw li dan l-eżempju li qegħdin hawnhekk fi Strasburgu li hawn dawn l-eluf ta' karozzi li jridu jiġu minn Brussella Strasburgu lura naħseb li din hija xi ħaġa mhix qed tagħmilna daqshekk kredibbli. Jiena naħseb illi hemm stati membri illi jkunu f'aħjar pożizzjoni aħjar li jsolvu problemi waħedhom minn imma jiserħu fuq l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għandek eh, mistoqsija min-naħa tas-Sinjura Gaman jekk jogħġbok. Sur Vilimski, Inti ma tkellimx fuq is-suġġett li qed niddiskutu, imma insomma jiena nixtieq ngħid ukoll li ċittadini tal-Unjoni Ewropea nixtiequ li jipparteċipaw fuq f'din il-konferenza iżda inti dejjem eh, ċħat li hemm il-bżonn li nisimgħu l-leħen ta' ċittadini, u allura ma naħsibx li għandek attitudni daqshekk Ewropea. Sinjura, jiena naħseb illi bir-rispett kollu inti ġdida hawnhekk u jiena hawnhekk ili eh, iktar minn ħames snin u naf li kemm il-darba tkellimna fuq il-ġejjini tal-Ewropa, fuq l-interess taċ ċittadini u jiena dejjem ipparteċipat u għedt li ċittadini rridu jipparteċipaw iżda jiena naħseb illi Tkellimna fuq ħames xenar differenti fuq il-ġejni tal-Ewropa u mis-sena 2016 li law u sissa aħna xorta waħda din noqogħdu lura milli nieħdu pożizzjoni u jiena din hija xi ħaġa li eh, nkun nista' nikkritika bla dubju ta' xejn eh, lil dan il-Parlament fuqha. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Buxade għaxar snin wara dħul fis seħħ tat trattat ta' Lisbona kellna kriżi migratorja, kriżi finanzjarja, kriżi tal-Brexit u ma stajniex insolvu l-ebda waħda minn dawn il-problemi. Naħseb li huwa tajjeb li aħna niddiskutu l-ġejjin tal-Ewropa. Iżda jana qogħdu attenti minħabba li jidher li s-soluzzjoni hija li aħna nkomplu nimxu lejn il-federalizzazzjoni lejn Ewropa iktar federali, iżda qed noqorbu f'xifer l-irdum ikolli ngħid hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li iktar minn 20% ta' dan il-Parlament Ewropew li kienu esklużi mill-tfassil tal- proposta li kienet ħat tressaq fil-plenarja. Din hija l-Ewropa li intom tixtiequ dan huwa l-ġejjin li intom tridu li ħajimporu sanzjonijiet fuq ċertu stati membri li qed jiskludu iktar minn 20% tal-popolazzjoni Ewropea. Hemm Ewropej oħrajn illi jemnu eh, fuq jemnu f'Ewropa ta' li hija għaqda ta' stati sovrani, indipendenti u din hija xi ħaġa li aħna rridu nirrappreżentaw wkoll. Importanti li nkomplu nirrispettaw il-kultura tagħna u l-istorja tagħna. Sur eh, Buksade, għandek eh, mistoqsija tal-karta l-blu. Taċċetta? Jekk jogħġbok. Iva, jiena nixtieq ngħid illi hemm żewġ affarijiet li inti kollega tiegħek u l-partit tiegħek qed tgħidu intom qed tgħidu li kontu esklużi mit-tfassil ta' din riżoluzzjoni iżda mhuwiex veru minħabba illi intom stess ma rridtux illi tipparteċipaw. Aħna xtaqna illi kieku kellna riżoluzzjoni fejn parteċipaw l-partiti kollha iżda intom irtirajtu aħna l-ħadd ma skludejna ta' din jew le. lamento di sentir, pero io formo. Jiddispeċini ngħid nejt manka jiena kont parti minn dan il-kumitat tal fetu fl-ewwel dibattitu ħareġ minn proposta li kienet iffurmata mill-erba' gruppi e, e, ewlenin li kienet qed titkellem fuq Ewropa Eh, federali fuq eh, Ewropa illi kienet diġà isa eh, feta kompli xi ħaġa illi intom ma permettajtunniex li aħna nipparteċipaw fit-tfassil tagħha u dan ma kienx rispett ċittadini aħna nirrappreżentaw. Grazzi ħafna Reveli Papademoulis. Grazzi. Jiena naħseb li aħna għandna bżonn ta' iktar demokrazija għanna bżonn li jkollna iktar sistema ġusta minħabba li jekk biss nistgħu verament niġġieldu kontra rrieda illi mmorru lura li passat iktar e, oskur illi qed ikun perseguitat mill-ewro xettiċi wkoll jiena naħseb li aħna rrid ikollna rwol iktar b'saħħtu minn naħa tal-Unjoni Ewropea mhux biss bejle li tiżdanka bil-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u taċ-ċittadini. U għal din ir-raġuni il-grupp politiku tiegħi xellugi qiegħed jappoġġja din riżoluzzjoni. Avolja aħna xtaqna riżoluzzjoni iktar radikali xorta waħda nappoġġawha. Aħna pjuttost sorpriżi mill-fatt li l partit tal-Lemin ma jixtuqx jiffirmaw di riżoluzzjoni iżda lanqas ma jridu li ċittadini jipparteċipaw għal fejn tibżgħu daqshekk. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sinċeċ għal-minuta. Grazzi ħafna il-popli Ewropej u l-pajjiżi Ewropej huma obbligati li jkoperaw u illi jibqgħu jgħixu f'dan il-kontinent kontinent irrelevanti xiġri issa aħna qegħdin nibdew bil-Presidenza tal-Kroazja qed nieħu gost illi qed nisma' li xi ftit mill-politiċi qegħdin jammettu illi fallew. Proset. Qed tagħmlu l-ewwel pass li tammettu li fallejtu. Jiena naħseb li fil-Kroazja fejn qegħdin naraw li kien hemm dawn id-diżastri naturali. Aħna kollha xtaqna nappoġġaw iżda fuq il-livell Ewropew ma kenniex solidarjetà, kellna oppressjoni. Iżda ippermettu li nsemmi wkoll politika ta' monitoraġġ. Issa l-Kroazja tixtieq li terġa' tintroduċi l- eh, l-euro issa mhux ħajkonna strumenti ta' monitoraġġ fir-rigward tar-rati tal limax u tal-interess, allura ħanitilfu 25% tal-ekonomija tagħna. L-ekonomija tagħna żgur li ħadd falli. Eżis kollegi, din il-konferenza għal matul sentejn tista' tkun xi ħaġa komplement differenti u ma jkunx podium għal politiċi eh, populisti biss. Jiena naħseb li nistgħu nibdew dibattitu fuq il-ġejjini tal-Ewropa li ħajkun eh, bbażat fuq l-igwaljanza u naħseb li indipendentement minn dak li ħaj riżulta minn il-konferenza dan li jista' jkun proċess demokratiku biex nerġgħu nġeddu id-demokrazija liberali, insommu l-laqda fl-Ewropa, navvanzaw il-prinċipju ta' ċittadinanza Ewropea u naraw illi dialogu bħal dan jista' verament jara illi l-Ewropa tkompli tikber u tiżviluppa aħna naħsbu illi hawnhekk għandna daqsxejn ta' follow-up brabta ma' dak illi kien diġà qabel aħna qegħdin naraw illi għandna narrattiva importanti hawnhekk naħseb li dawn l-elezzjonijiet qed jagħtu prova tal-fatt li ċ-ċittadini qed jistennew minna iktar milli fil-passat. Naħseb li aħna ma rridux biss nisimgħu dak li qed jingħad mill mill-ċittadini fuq digitalizzazzjoni, immigrazzjoni, ġustizzja soċjali, kompetittività, ecc. Huma jridu jipparteċipaw biex aħna nsibu flimkien soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. Rindirizzaw dawn il-ħolm u eh, dawn l-aspettativi, ġifiri rridu verament nisimawhom, grazzi. Uh, Madam Hubner, there is a blue card. Signor Hubner, għandek mistoqsija tal-karta l-blu taċċetta? Le, jiena naħseb illi id-dibattitu għandu issa jgħaddi għal suġġetti oħrajn. Grazzi ħafna sa' Sinjura Grappini. Grazzi Sinjura President, sis kollegi, rridu nammettu wkoll li l-proposta għal din il-konferenza ġiet minn kriżi kriżi li għadna għaddejjin minnha u naħseb li kolka maħna rridu nanalizzawhom dawn l-affarijiet. Naħseb illi nemmen ukoll fid-dibat fid-demokrazija rappreżentattiva aħna qegħdin nirrappreżentaw iċ-ċittadini, iżda rridu naraw jekk għamilniex biżżejjed biex nirrappreżentaw iċ-ċittadini meta aħna qegħdin nieħdu deċiżjonijiet fis Ħafna drabi meta jkollok miżuri li fallu, trid issib miżuri ġodda fil-ġestjoni ta' kumpanija, pereżempju, allura aħna rridu nintegraw din il-konferenza, din il-pjattaforma li tixtieq tressa wkoll id-dibattitu iktar qrib eh, ta' ċittadini permezz tal-Parlament Ewropew iżda dialogu diġà huwa eh, mistenni illi ma jwassalx għal iżjita tal-birokrazija u tal-ispejjeż, aħna rridu nappoġġjaw din ir-riżoluzzjoni minħabba li dan ikun mod ta' kif nistgħu ntejbu id-dialogu maċ ċittadini. Grazzi ħafna. Issa l-Honorable Gurens. Grazzi, Signora President. Din il-konferenza nafru se tkun diffiċli, imma hemm bżonna għax il-magna tal-Unjoni Ewropea issa għandha l-ħsara. Inkella jekk inkomplu f'din id-direzzjoni se mhux se nirnexxu. Hemm bżonn naħsbu ftit għaliex aħna waqajna f'din il-paraliżi għaliex għandna dawn il-problemi. il problemi biex nerġaw natu vuċi il dawk li huma diżappuntati, natu vuċi li żgħażagħ tagħna u dawk li mhumiex motivati għal din konferenza ngħidilhom li jistgħu jispiraw ruhom mill-messaġġi li qed joħorġu min-nies tar-Renju Unit imħabba l-Brexit. Is-Sur Breyer għal-minuta. Frau Präsidentin, Signora President, kif ħajrna xina naraw illi l-politika Ewropea verament ħat tagħmel affarijiet tal-benefiċċju tal-ċittadini u mhux tal-kumpaniji? Kif nistgħu niġġieldu kontra l-lobbyists? Kif nistgħu naraw illi verament ħaniħdu fidejna l kontroll permezz tad-demokrazija diretta biex aħna verament inkebsu iktar eh, fiduċja fiċ ċittadini tagħna fina naħseb li hemm bżonn illi aħna nipproteġu rwieħna minn dawk li għandhom ideali nazzjonalisti ħafna naħseb li ħajkonna bżonn ta' eh, viżjoni ġdida din il-konferenza fuq il-ġejni tal-Ewropa nittama li eh, tkun tista' tiffoka fuq titjib żgħir iżda apparti mill-istituzzjonijiet Ewropej u r-riforma li hemm bżonn nagħmlu li naħseb illi verament irridu navvanzaw iktar, naħseb illi rridu ehm, nafdaw fil-ċittadini b'revalwazzjoni ta' eh, trattat ġdid ħallibek bekk ikonna eh, l-opportunità li ċittadini jiftehmu wkoll jaqblu fuq dan ir referendum Grazzi ħafna Sassur Bardella l-minuta. Grazzi, Signora President. Għada dejnu l-Europa iktar demokratika, iktar soċjali. Inna 30 sena indoqqu l-istess diska, eh, wedid biss li ma nżommu womx mem lebda proġett Ewropew ikun ma jkun leġittimu jekk ma jkunx hemm rispett ta' sovranità u kooperazzjoni ma' kull nazzjon. Nistgħu nikkritikawha fil-struttura ma kif fil-politika l-Unjoni Ewropea. Il-protezzjoni ehm, tal-popli kontra l-globalizzazzjoni, l-AI, rivoluzzjoni teknoloġika, l-ambjent eh, u l-ekoloġija kollox sfaxxa. Araw ftit l-Indja, ir-Russja, iċ-Ċina, l-Amerika, aħna ħdejhom verament ma niswaw xejn. Hemm bżonn imbidlu id-direzzjoni kompletament imma jiena ħanibqa' b'din l-illużjoni. Uh, Mr. Bardella, there's a blue card. Sur Bardella, għandek eh, mistoqsija tal-karta l-blu taċċetta. Grazzi ħafna Sur Bardella, inti taqbel miħaj illi l-isem ta' din il-konferenza mhuwiex tajjeb naħseb illi għandna nitkellmu fuq ġejjini tal-Unjoni Ewropea mhux il-ġejjieni tal-Ewropa u taqbel miħaj illi il- konferenza nistgħu ma nagħmluhiex minħabba illi l-Unjoni Ewropea daqtħa tisfaxxa. Eh, je ne confonds pas le Jiena l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni ma nħawadomx flimkien jiena naħseb li l-kontinent tagħna l-istorja u anki wieħed mill-isbaħ kontinenti fid-dinja, imma l-Unjoni Ewropea u dak li qed jiġri pereżempju eh, ma jistax ikun hemm li jkun hemm kooperazzjoni mingħajr l renju Unit ġifiri l-bini ta' l-bini tal-Europa ġdida rridu naraw ftit kif se tkun mal-Renju Unit. Eżis kollegi, biex naffaċilita d-dibattitu ħan permetti karti blu, iżda wieħed għal-kull għal-kull kellim. Grazzi. is Zile issa. Da, katru għetru għomenes li gżanat tukx kraw sawta maċin spar visa Europaj, Mm, fl europa meta naraw il-budget ta' l-Unjoni Ewropea eh, li huwa 20 darba inqas minn dak tal-Amerika problemi ta' koeżjoni, problemi ta' investiment. Il-żazax tagħna mill-periferiji se jmorru jgħixu f'pajjiżi iktar avvanzati ma jistax ikun li l-kbar fl-Unjoni Ewropea imexxu l-elezzjonijiet n-nis għandhom jivvutaw kif jivvutaw mhux tajjeb aħna dak li irnexxilna li jkun tajjeb għall-Ewropa se, se nitilfuh. Il-Leadensprojekt EU. L-Unjoni Ewropea proġett ta' nies f'pożizzjonijiet għoljin illi hija ta' benefiċċju għal min għandu l-flus għaskapitu tal-ambjent u ta' min jaħdem biex jaqla l-paga. Għalhekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni bilanċjata demokratika li tinvolvi liċ ċittadini li tagħti priorità wkoll lill-ambjent u lis-soċjetà. Għalhekk hemm bżonn ta' dan id-dibattitu fundamentali ta' kif aħna naħdmu flimkien fl-Ewropa. M'għandniex bżonn dibattitu predeterminat fejn il-konklużjoni hija dejjem iktar ċentralizzazzjoni u iktar swieq mhux regolati hemm bżonn involviment ta' soċjetajiet ċivili anke tal-Parlamenti Nazzjonali u taċ-ċittadini. Aħna favur din ir-riżoluzzjoni aħna ma nibżawx li nsaqsu liċ ċittadini għall kontribut tagħhom u għalhekk hemm bżonn inbagħtu sinjal ċar lill-Kummissjoni jekk dan mhuwiex involviment ġenwin taċ ċittadini dan l-eżerċizzju mhux ħajkun hemm dan l-involviment popolari, iċ-ċittadini qatt ma se jaħfrunna. Grazzi ħafna Sur Tajs. Sinjura President, il-futur tar-Renju Unit huwa wieħed sabiħ ħafna opportunitajiet u anka s-sadna din iċ-ċertezza politika li sanet l mill l-Unjoni Ewropea fi żmien mistax. l-opportunità li aħna mmexxu pajjiżna kif nixtiequ u mhux kif tgħidilna l-Unjoni Ewropea l-opportunità li aħna nkomplu nżidu tkabbir nintaxxaw eh, b'mod kompetittiv u anke nikkompetu fuq il-xenarju eh, internazzjonali mingħajr il-limita tal-Unjoni Ewropea li aħna mmexxu politika ta' migrazzjoni li taħdem għall-ekonomija tagħna u anke n-nies nies tagħna l-opportunità illi aħna nużaw l-għajnuna statali għall-industri strateġiċi tagħna kif ukoll għan-negozji il-livelli ta' l-impigi bħalissa tagħna huma għoljin ħafna u l-qatt, speċjalment fost iż-żgħażagħ huwa baxx ħafna. Jiena nissuġġerilek, Sinjura President, illi illi jista' jkun hemm futur sabiħ tagħna jekk jekk intom segwu il-modell tagħna u tirtiraw. Grazzi ħafna is-Sur Kara. Għaminu ta' nofs. Grazzi ħafna, Sinjora President, Sinjuri. Jena nittama il-maġġoranza tagħna naqblu illi l-futur tagħna huwa wieħed b'saħħtu, effiċjenti, huwa wieħed kredibbli u li aħna Unjoni Ewropea li aħna flimkien iċ-ċittadini, ir-reġjuni, il-pajjiżi, kulħadd flimkien. Dan il-futur irridu nilqgħu, irridu nabbraċċawh u ċ-ċittadini għandhom ikunu l-alleati tagħna. U nimxu lilin minn dawn id-dibattiti bbażati eh, fuq il-partiti politiċi u niddiskutu l futur tad-Demokrazija Ewropea. Meta aħna nitkellmu fuq l-unanimità, pereżempju fit-taħid ta' deċiżjonijiet dawn il-listi transnazzjonali fir-Rezzjonijiet Ewropej, kwistjonijiet baġitarji, il referenda il-gvern Ewropew li anke jirrappreżenta l-Ewropa fuq livell internazzjonali, politika tas sigurtà u tad-difiża b'saħħitha. Il-futur jitlobna li aħna insibu soluzzjonijiet għall isfidi tal-futur, jitlobna li aħna jkollna suq minn mingħajr frontieri li jkollna budget illi kapaċi jindirizza l-livelli li jintalbu mill-popolazzjoni Ewropea u hemm bżonn li aħna verament ninvestu fil-futur. Il-futur verament għandu bżonn dialogu u anke spirtu Ewropew u azzjoni Ewropea u dan irrid jissaħħaħ u għalhekk dan irrid ikun possibbli. Għandna miljuni ta' nies li jżuruna fl-istituzzjonijiet, diskussjonijiet mal-partit interessati u anke rekord ta' votanti fl-elezzjonijiet. Mela dan nistgħu nagħmluh. Grazzi ħafna issa l-kellim li jmiss huwa l-Onorevoli Pija għall minuta Grazzi President. Issa, għaddew kważi 80 sena minn mindu Altiero Spinelli u Ressu u Russi meta kitbu l-manifesta vitotene meta kienu fil-gżira remota. Illum hemm bżonn reġa' żmien biex nerġgħu nġeddu l-affarijiet aħna hawnhekk bil-konferenza tal-ġejjieni għandna ċans tajjeb imma forsi l-aħħar ċans biex naraw li jkunu parteċipi ċittadini n-nies mhux biss tal-bliet imma fil-dawk tal-reġjuni iktar imbeda. Nisimgħu il-kritika, nisimgħu dawk li ma jaqblux mas-sistema attwali tal-Unjoni. Għalhekk hemm bżonn li jkollna struttura li l-idejat jiġu tradotti f'riżultati konkreti. Anki ġifiri bil-riforma ta' trattati nistaw naslu minn dak li joħroġ mill-konferenza inkella sen naħlu wieħed mill-aħħar ċansijiet li għanna u hekk se jkollna riskju li namlu pass eh, lura fil-Unjoni Ewropea u ta' dan il-Parlament. Jina naħseb li se nkunu konvinti se jkonna il-passjoni biex nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna, Signora Renzova. Predsedajci. Konferenza u budoucnosti Grazzi ħafna, signora President. Il-konferenza fuq il-futur tal-Europa mandiċ tindirizza xejn inqas mill-futur tagħna u kif ħanimxu lejn dan il-futur. Nimxu l-qoddim u l-aħjar n-nies biex eh, nikonsultaw huma n-nies. U għalhekk jiena kuntenta illi matul dawn l-aħħar snin jiena smajt ħafna talbiet għal-bidla. Ħadd ma jgħid li kollox mhux tajjeb u għalhekk. Ideali li qed nagħmlu dan l-eżerċizzju hemm bżonn illi aħna nisma' ma' ċittadini x'qed nagħmlu ħażin fiex nistgħu nitjiebu dak li seħħ fil-bużdieqa ta' Brussell ħafna drabi mhuwiex ma jmerġix iċ-ċittadini ma jarawx tajjeb. Għanna sfidi ġodda, dawk teknoloġiċi, dawk klimatiċi u anka ta' sigurtà. U għalhekk hemm bżonn li aħna nsibu risposti għal dawn il-teddit u dawn l-isfidi. Ma nistawx ma nagħmlu xejn, ma nistawx nibqgħu bil-mudell business as usual għal ħafna forsi din tkun soluzzjoni komda, però tkun soluzzjoni fuq medda ta' żmien qasir u illi mhix tajba għal tul għandek eh, karta blu tilqaħħa jekk jogħġbok 30 sekonda. Sinjura Ċaransova, inti tkellimt fuq il-parteċipazzjoni ta' ċittadini, tajjeb ħafna. Il-mistoqsija tiegħi hija kif inti taraħ dan l-eżerċizzju bħala numru massimu ta' persuni. Mistoqsija faċli għalik risposta kieku jiddependi fuqi. Jiena kieku nħares lejn ċittadini biss Zazax, meta jiena nitkellem magħhom fir-Repubblika Ċeka u ma dejjem jitkellmu favur din il-parteċipazzjoni, jridu jkunu involuti. Il-Kunsill, il-Parlament, il-Kummissjoni, l-istituzzjonijiet jridu jisimgħu liċ ċittadini għaliex huma l-iktar ħaġa importanti huma l-mutur tagħna il-kelim li jmiss il-Brexit għandu jkun twissija għalina lkoll x'jiġri meta ċ ċittadini jħossu l-Unjoni Ewropea wis il-bot. Huwa faċli ħafna għal eh, dawn l-allat li jkollhom ħafna flus, jkollhom finanzjament tajjeb illi eh, jkomplu isaħħnu il-qija u s sentiment kontra l-Ewropa. Tkun traġedja kieku l-Unjoni Ewropea ma titallimx mit-traġedja tal-Brexit u għalhekk il-konklużjoni ta' din il-konferenza għandhom jirriflettu l-vuċijiet ta' ċittadini u ta' soċjetà ċivili u dawn għandhom jinstemaw. Ma nistawx eh, dan l-eżerċizzju jkun wieħed sempliċement istituzzjonali, u superfiċjali għaliex il-negozji l-kbar jistgħu jaffettwaw il-politika tal-pajjiżi kollha u ħafna drabi l-vuċi taċ-ċittadini tintefa' fil-ġemp. U għalhekk b'din il-konferenza vitali huwa kritiku illi aħna naħtfu din l-opportunità biex nisimgħu il-vuċijiet ta' ċittadini Ewropej u aħna wkoll xorta kuntenti minn ħatana minn pajjiżi li nkomplu nikkontribwixxu wkoll għal dan l-eżerċizzju. E, Signora Hotasari, inti il-kelima illi jmiss, pero tixtieq tagħmel ukoll mistoqsija tal-karta blu. E, u ma naħsibx nista' nippermetti li dan u dan ħanamlu bażi tar-regola tal-ħin. Għaliex waqajna lura, skużawni għanna seduta formali f'nofsinhar u għalhekk irridu nippreparaw il-kamra. U għalhekk sa jkollkom taċċettaw daqsxejn id-deċiżjoni tiegħi u niddiskutu din il-proċedura fil-futur. Grazzi tal-kooperazzjoni u l-parteċipazzjoni tagħkom. Issa l-Sinjura Hutessari għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Skużani, Iva, ħadżbal, inti xtixtieq tagħmel point of order, però Eh, għalhekk dilek il-kelma. Eh, skużani, Sinjura President, se jkolli nisfida d-deċiżjoni tiegħek fuq il-Blue Card għaliex għandna sija għal din is-seduta formali nifhem il-punt tiegħek, Sinjura President, però naħseb illi għandek biżejjed ħin biex tagħmel dan. U għalhekk nistgħu nkomplu dan id-dibattitu. Rajna kif l-użu tal-blue cards verament taħajja lil dan id-dibattitu u allura mm, ħażin li tittieħed din id-deċiżjoni għalhekk nappella biex inkomplu nużaw din is-sistema tal-blue card. I love the blue card system. And I... Jiena verament toġobni din is-sistema tal-kartelluni blu, naħseb li taħdem, però ma nistax nippermetti illi dan id-dibattitu jinterferixxi mal-seduta formali ta' nofsinhar. Forsi tistgħu mm, titalmu minn kemm ħadem tajjeb il-sistema tal-kartellun il-blu fil-grupp tagħkom u tużaw għal-futur. Allura keġobkom irrispettaw id-deċiżjoni tiegħi u forsi uħudu dawn il-kummenti bħala punt ta' riforma għal futur Issa ħana l kelma lis sinjora Hotasari. Grazzi ħafna, Sinjora President fil-sistema totalitari jkun hemm kooperazzjoni biss ma' dawk li jaqblu. L-Unjoni Ewropea qed tpoġġi l-ID fil ġenb aħna tarawna bħala theddida anke l-Brexit theddida però L-Unjoni Ewropea wkoll qed teddida ċittadini u anke s eh, sovranità tal-pajjiżi u t tmexxija tal-Unjoni Ewropea li taħseb li s-soċjaliżmu għandna nerġa' nagħtuh ċans ukoll teddida din. Il-Brexit hija reazzjoni ta' paniku, ovvjament, illi waslet biex tneħħunna l bnadar minn fuq siġijiet tagħna u ċ-ċittadini għandhom bżonn ikunu involuti fil-dibattitu, però dan jidher illi mhux validu għal kulħadd il-populisti mhux qed jiġu eh, involuti fid-dibattitu, però għandna ċittadini populisti wkoll. Mela, min hija tiħares lejn l-arloġġ Eh, hawnhekk namel eh, nagħmel li sinjura ma qabżitx il-ħin li kien allokat għalina għalija. Issu repink. Grazzi. Edin. F'pożizzjoni deċiziva hawnhekk. jekk aħna rridu din is-sistema ta' tassazzjoni eh, Ewropea jew inkella naddottaw xi sistema oħra, Ewropa ta' stati li, li, li koperaw bejnietom. Irridu nkunu ċari. Aħna sannedu proċess parallel għal dan kollu. Illi sa jikkompeti mal-proġett tagħkom. Aħna sannedu il-dibattiti eh, tagħna fl-istati membri, aħna nħossu li ċ-ċittadini għandhom dritt illi Eh, jagħmlu leħinhom eh, ċar li jsemmaw leħinhom permezz ta' referenda ċittadini jridu jiddeċiedu x'inhu l-futur tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa il-kelima li jmiss, Sinjura Fox, dan huwa l-aħjar dibattitu l qatt smajt hawnhekk huwa verament riflessjoni tal dak li edin nejdu sur eh, Verhofstadt verament kien um li għal li għanna problema, vera, għandu problema. U għatkellem dwar il-dibattitu il kemm hemm bżonn ninvolvu ċ-ċittadini, però din mhijiex verità dan jistaw jam ċittadini diġa jistaw jissemmaw il-vuċi tagħhom minna il-burokrazija tal-Ewropa dan jagħmluh fl-elezzjonijiet eh, nazzjonali u fir-referenda u ħafna drabi laqas natu kas l-opinjoni tagħhom meta ċittadini jikkritikaw l-Unjoni Ewropea u l-politika ta' austerità ħafna MPs hawnhekk u fl-istituzzjonijiet u partiti iktar popolari jinsultawhom, jgħidulhom populisti, intom l lemin estrem jew inkella fuq in-naħa l-oħra li qegħdin tagħmlu manipolazzjoni tal-informazzjoni. Hawnhekk ma tistgħux tieħdu bis-serjetà jekk qed tgħidu ħadd ikkonsultaw liċ-ċittadini għaliex mhux ħatatu kasom sakemm ma jagħmluwiex eh, ta' cheerleaders għal eh, l-opinjoni tagħkom u favur l-Unjoni Ewropea. Ħadd met jisimak tajtlek il-mikrofon qed titkellem waħdek.